Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Lodwa tajba, Signori. Natikom merba, sessjoni jisa miftuħa. Ħatma talab illi titressa xi emenda dwar l-agenda. Issa qabel ma nibdew bl-agenda tagħna tal-lum. Is-sur Odi hekk jogħġbu. Grazzi, Sur President. L-interpretazzjoni ta' artiklu 191, regola 191, ġiet imħabbra u għalhekk qed nimmaġna li m'hemmx